jew drittijiet fundamentali u jekk miex x'ħan għamlu minnaw Jekk ija għanna nkur nafu dan mal-arki jista' jkun, Sinjor komissarju grazzi. Grazzi. U fissem il-ħodor l-onorevoli Sargentini għal żewġ minuti u nofs. Dank u voorzitter. En laat ik beginnen met het ook bedanken.